datinhom jiġu dikjarati bħala validi. L-awtoritajiet Pollakki talbu illi s-sur l-immunità tas surġ Portrios titneħħaw skont ir-regoli ta' proċedura għaddej din it-talba li l-Kumitat tal-Affarijiet Legali Sinjura Laura Komi talbet illi l-immunità parlamentari tagħha tiġi protetta,